Okay, good afternoon everybody. Warna sar tajjeb il kulħadd ħanibdew il-laqgħa tagħna. Il-President tagħna eh, lana qatart, allura ser nieħu posta. Eh, sompa, sompa kif il-vota nispiċċaw nkun hawn jien imma insomma eh, nilqakom il-kol, forsi nistgħu nadattaw l-aġenda jekk taqblu mal-MPs li huma preżenti tajjeb għalikom. Nadattaw l-aġenda jekk ngħaddu għal informazzjoni mill presidenza din il-laqa ovvjament hija web streams, jiġifieri xi ħaġa li sabiħa li nilqgħu minn qed jarana online biex il-Komitat Diġitali aħna tajjeb illi aħna niġu web streamed. Għanna l-e-meeting application li hija disponibli għal membri u l-assistenti kollha tal-imko. U anki newsletter li huwa disponibli l-edizzjoni ta' Deċembru u għal kelli li għadhom xe jistaw eh, titlu fiħ online. Għaw kol nil-għaw fosna s-njura Atanaska Kolleva, Atanaska Kolleva kjoġbok u xe xejrin naf xe, xejn nil-għaw Nilqgħu nil-għaw kawnek minn diġi grow tal-Kummissjoni ġifieri ta' sew għedniħu gost li għedha fosna, grazzi tal għedha qiegħda u għedniħu nieħu gost li għedha naħdem miegħek. Napprovaw issa il-minuti. Permettu li nitlob kontejdu li jek dan il-minuti u miex approvati tajjeb wis proset. Eh, mela naddu għal punt numru 4 fuq l-agenda u mhux marbut ma' trilogi u avvenimenti u il-naġġornamenti di fuq l-IPR u copyright jekk rridni naġġornakom il-koll ħarlaqa kien fis-27 Ottubru fejn seħ fi Strasburgu kien hemm eh, roundtable bejn esperti u MEPs. Julian ti kont hemmhekk ukoll, jien kont hemmhekk fuq il-tisħieħ tal-IPR i e u r reviżjoni fuq din id-direttiva wkoll u Sur Benjamin Mut il-kap tal-affarijiet legali fil prime Minister u s-Sur David Susterman ukoll Manager Ġenerali u Sur Frand, professur, assistent professur tal-Skola tal-Liġi li jena sibti li kellu prezentazzjoni ta' sew interessanti sona parir illi ta' sew kien ikun kontent li fil-komitat jittina eh, pariri meta jkun hemm bżonn. Ħaġoħra li xtaqt insemmi u għal-fatt illi issa il- eh, grupp ta' ħidma fuq il-IPR il-drittijiet tal-awtur ġi sospiż mill kumitat u għallunna minn middu issa għandna l-pakket ta' riforma u dimna u konsultazzjoni wkoll ma' gruppi politiċi il li nisospendu l-attivitajiet tal-grupp sakemm jerġgħu jgħidulna li jistgħu nerġgħu nibda naħdmu fuqhom minkow kien parti kbir ta' dan il-grupp ta' ħedma u ġala darba nerġgħu naħdmu fuqu. Mela aħna dejjem irridu li membru ta' imkow fuq dan il-grupp ta' ħidma minħabba il-kollaborazzjoni sta' jkollna flimkien imma anki minħabba li kien utli l-komitat tagħna li nkunu nafu x'qed jiġri qabli eh, affarijiet li jisiqu kollhom impatt fuqna fil-kumitat anki kif fil-kumitat tal-affarijiet legali. Mela dak kien il-grupp ta' ħidma tagħna dan ikunu aġġornamenti nistantikom għalissa. Julia, Iva, Indeċidejna li hemm żewġ smieħ fil-qafas ta' juri fi snin ġejjin fuq il-proposta tal-drittijiet tal-awtor hija xi ħaġa li jkoll inħarsu leha. Xi ħaġa li xi ħaġa wkoll qed isseħħ fis-sessjoni ta' Novembru wkoll il files tal-copyright ta' drittijiet tal-awtor ukoll ħanitrattawhom fil-qatt regolari. Grazzi Julie. U jaqalok mnu interessati dawn id-dati u kol għandhom jiġu qasma biex il-membri ta' dawn il-komitati imma interessati. U eh, grazzi ta' dan għalek. Mela, naddu issa għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. U għallur għek nitkellmu fuq il-gvernanza nija ta' semestru Ewropej tal-2017. Aħna għanna 59 emenda li ġew imqasma għal-iskadenza 27 qabel il-tieni skadenza 86 kollox. Ser nadi jissa l-kelma l-rapporter Is-sur Sora Spajt. Iva. Ħanaddi għall espanjola L-elementi li ġew prezentati naħseb juraw l-entużjażmu ħafna kollegi għal dan ir-rapport u bħala rapport wara l-prezentazzjoni tal-rapport u wara li smajt il-kommenti li kena fil-laqa l darba mnek fil-komitat deċidejt il nsaħħaħ u li ċara ċerti ideja tal-rapport permezz ta' ħafna edementi oħrajn għaliex 72 minnhom naħseb nistgħu nilħaqu kompromess fuqhom. U mill 12 li qed nirreferi għalihom kif diġa għattamnek f'dan il-komitat li nanalizzaw il governanti tas-suq intern u eżerċizzju li rridu nagħtuh priorità noħol u opportunitajiet ġodda negozju, impjiegi ġodda u nipromuvu konverġenza ekonomiku u soċjali akbar din l-aħħar ideja illi naħseb li hija misuġa sew fir-rapport permezz tal-emenda 15 li preżentaw Galpez, Komi u Pawnova fejn aħna sħaqna fuq l-importanza li nżommu l-attenzjoni fuq il-rendiment soċjali li Iva naf li ma' gruppi oħrajn aħna rridu illi aħna nisħu aktar fuq elementi soċjali u aħna fil-fattek edin namlu bir-raġun U f'rapport oħra l-emenda 16 nsaħħna l-ideja li rridu nsaħħu l-potenzjal ta' semestru Ewropew bħala mekkanizmu ex ante ta' kontroll ta' leġislazzjoni. Għanna nafu li kommissjoni meta tara xi ħaġa li ma taqbilx mal-liġi Ewropea tiftaħ eh, dossier mbagħad aħna qudiem dan il kien hemm elementi minn dawn u mbagħad tagħti din l-informazzjoni lill-istituzzjonijiet sabiex jiddiżinjaw, jeżekwitaw u eh, jikkompletaw il-suq eh, internu anke toffri riżultati konkreti li ċittadini għallek fuq il-pilastru tal-suq intern fiħdan il-semestru tal-Ewropew, aħna għedin niproponi permezz elementi 25 u 28 l-Kommissjoni tinforma l-Parlament Ewropew fuq il-progress li ntlaħa mill-Istati membri fil rigward tal-applikazzjoni ta' rakkomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż li għandhom xaqsmu mal-funzjonament tal-suq intern u l-integrazzjoni tas-swieq tal-prodotti eh, bejn u servizzi bħala parti mill-pakket eh, annwali indirizzat fuq il-kabbir. Mbagħad bżonn ukoll ikun hemm rwol aktar attiv sabiex jitlaħqu dawn il-rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż minħabba l-Istati Membri u anke l-formulazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Nasbu li dawn il-żewġ mezzi se jikkonkretizzaw it-talbiet li għamel il-rapport f'ħames rapporti ta' qabel biex isaħħaħ il-pilastru tal-suq intern fiħdan il-semestru Ewropew. Permezz tal-emenda 47 nitolbu l-istati membri li jużaw aħjar l-istrumenti ta' governanza tas-suq intern u li jużaw aħjar ukoll id-data tal-qafas indikaturi tas-suq intern li huma disponibbli għal kull mill-istati membri u anke l-evoluzzjoni tagħhom Eh, fil-rigward ta' l-utilità tal-politiki. Fl-emendi li saru qabel biex aħna nwieġbu għall-istudju prospettiv annwali fuq it-kabbira l-2017, jiena sħaqt fuq il-ħtieġa illi neħu il-kupru ekonomiku inklusiv li saħħaħ l-ekwità u d-dimensjoni soċjali tas-suq intern tagħna. Paragrafu wieħor qed ngħid li l-applikazzjoni ġenerali tar-riformi ewlenin fir-rapport fuq ir-responsabilità soċjali tal-kumpaniji għadu diżappuntanti f'ċerti oqsma u huwa differenti minn pajjiż għal ieħor jintolbu lill istati membri illi jisaħqu il- il-progress skont il-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż dana sabiex insaħħu l-potenzjal ta' tkabbir u e, noħolqu iktar koezjoni soċjal-ekonomika u territorjali. Nfakkar ukoll illi investiment sostenibli jitlob illi ikun hemm ambjent e, e, imprenditorjali illi jkun prevedibbli. U għalhekk jiena rrit nisħaq fuq idejat li tinsaħħaħ fil-rapport li stati membri ma mitluba li daħlu riformi politiki sabiex jiffaċilitaw l-użu ta' teknoloġiji l-ġodda sabiex il-benefiċċji tagħhom ikunu jistgħu jeffettwa bħafna iktar kumpaniji nitlob ukoll il-Kummissjoni li tippreżenta proposti konkreti frabta ma' servizzi mofruti l kumpaniji inklużi l-faċilitazzjoni ta' eh, offerta transkonfinali u li inħalqu wkoll opportunitajiet ġodda anke li jkun u kol eh, protezzjoni mill-frodi mbagħad qed nisħaq ukoll fuq l-importanza ta' xogħol li għaddej fuq l-awtorizzazzjoni għafas wieħed l awtorizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea li se japplika għal proġetti kbar kont transkonfinali jew inkella pjattaformi ta' investiment kbar li jirrikjedu kofinanzjament nazzjonali. Kif Kifat qabel, ħafna emendi oħrajn li prezentaw il-kollegi tijaj bideja tajbin li jina san appoġġom u li aħna se nibatu u koll nbatu tagħkom l-emendi ta' kompromess li huma eh, inklusivi u permettuna li ninkludu u koll ideja ta' gruppi oħrajn. Nistenna b'interess kbir il-kommenti tal-kollegi u nixtieq ngħid xadow rapporters li jiena Eh, u l-uffiċju l eh, lesti li naħdmu flimkien magħkom. Grazzi. Thank you to our rapporteur. Grazzi li rapporteur. Mela nadu shadows. Kirsten fal ma tistax tkun fosna illi wara b'sinarġi biex se ngħid kemm tej fis-sema. Sirna ma issa i qalet il-tejt li jeżis kollegi sfortunatament ma sax inkun foskom minħabba appuntament importanti fejn fil-konstituenza tiegħi. Nixtieq ningrazzja l-kollegi kollha tiegħi jifkopi ma' l-emendi tiegħi kif tafu lan kif taf lan tiegħi dan il-grupp tal-SND huwa rapport jinstabilixxu dimensjoni soċjali fis-suq waħdini fuq il-għan tal-ħarriġ tal-grupp annwali tat-tiġimatilu nilqa l-appoġġ għall-kummissjoni Il-kupru ta' tesieħi li tiberifika lil kulħadd inkluż il-partijiet ta' soċjetajiet tagħna li jinvestu ħafna fil-żgħażagħ tagħna u l-ġust li fokazzaw fuq il-ġustizzja u l dimensjoni soċjali tas-suq intern irridu naraw li l-benefiċċji ta' globalizzazzjoni u l-bidla teknoloġika huma mqasma mod ġust fost il gruppi kollha tas soċjetà mod partikolari ta' fost iż-żgħażagħ biex ningarantixxu l-ukoljanza, il-ġustizzja u inklusività. Għattem billi tgħid jgħet nistena bil-ħerqa li għax għalla għataxxa daw stana ġvida eh, kienu il-kommenti minn ħata Karin Vesfal. Issa ngħaddi għall-grupp tal-ICR. Mawħat prezenti minn Grupp tal-għalde u kol mawħat prezenti. Jiġifieri f'tal każ nistaqsi jekk hawn xi ħadd l-ewwel bil-Kommissjoni li jrid jikkommenta l-ewwel net. Mela ħanħalli fidejkom. Iva, grazzi. Grazzi li rapporter illi grazzi tal-li zammejt kontat maħna Konstantin ngħid illi eh, rridu niċċaraw il-punti li għandhom x'jaqsmu mal- uh, semestru Ewropew, istrument semestru Ewropew u l-proċeduri ta' ksur. Dawn huma żewġ ehm, regoli paralleli, għodda paralleli, ma' ġenerali fl-Unjoni Ewropea fil-semestru Ewropew. Aħna ma nużawx il-ksur minħabba li il-rispet tal-leġislazzjoni tal-Unjoni li aħna indu konna proċeduri speċifiċi, dan hija proċedura ta' ksur fil-semestru Ewropew aħna nippruvaw li nanalizzaw problemi ekonomiċi fis istati membri u nipproponu riformi. Dan mhux dejjem li rridu ngħidu bil-ksur għaliex dan hu sempliċement konformità mal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Is-semestru Ewropew għandu l għan illi nipproponu riformi illi l-istati membri fil-fema tagħhom għandhom iwettqu. Grazzi Kummissjoni, nasak rispett kollu, aħna pereżempju bħala sfiduċa li aħna għandna fil komitat tagħna huwa e, kwistjoni tal-inforzar. Fil-fatt għalhekk aħna nħarġu din il-miżuri li nistgħu nagħmlu ma sekk hemm l-affarijiet ma jiġux imwettqa u implementati infurzati naħseb li din hija kwestjoni li inti wkoll kont tirreferi għaliha Nkom tiżnu kommenti oħrajn? Le. Mela, grazzi tal-kontributi ta'kom. Jiena ser ndur iskadenza. Għad nikonsidraw emenda illum, emenda illum u emenda ta' kompromess. Il-iskadenza ta' 25 ta' jannar. Unbat fis-26 ta' jannar nifutaw fil-komitat, eh, fi frar jew marzu, fis-sena ta' marzu jew frar dan ħajkun eh, jiddiskus hemmhekk. Rozzet, grazzi l rapporter u l-kull minn ġi fuq dal-punt. Naddu għal tini punt fuq l-aġenda tagħna. Naddu regolament bejn kooperazzjoni bejn Autorit Nazzjonali u responsabbli għal infurzar ta' liġijiet tal-ħarsin tal-konsumatur, ir-reviżjoni tal-, -konsumatur, Eh, regolament eh, huwa parti mill-pakket li ġie adottat mill-Kummissjoni fil-2016 Mejju iċer u jien nirrekomandaw li u rekomandajna li li namlu smih fuq dan il-regolament u dan seħ fid-10 ta' novembru. Kienem ħafna n-nis jattendew, kienem ħafna sib U issa ngħaddi għal rapporter Sinja Saranova. Grazzi, ċer, kollegi. Jiena nixtieq nippreżenta r-rapport, permettuli. Jridu ntejbu il għadda tal-affarijiet attuali fin forsara dak li huwa il-ħarsin tal-konsumatur. Il-proposta li aħna għandna dimna tista' twassalna jista' jwassalna għal dan il-għan. Ir-rapport illi jina nippreżenta jituna ħafna emendi. Lan kien nifanalizzaw ir-rapport u anki forsi nagħmlu ċertu streamlining. U numru 9 jiena għand inżid definizzjoni tal- ksur fuq skala kbira fid-dimensjoni tal-Unjoni. Aħna għandna strument hawnhekk fejn aħna għandna bżonn eh, investigazzjoni mill qrib kif ukoll inforzar ħafna stati membri. Sabiex ir regolament japplika għal ħafna stati membri jridu nidefinixxu kemm istat membru jridu per esempio maġġoranza sempliċi biex bekk ir wol ta' koordinament għandu jmur quddiem il-Kummissjoni. Mbagħad għandna artiklu 8 li hija l-prekondizzjoni għal kornament transkonfinali li għandu jkun effiċjenti. Jiġifieri is-setat għandhom ikunu jsiru quddiem l-awtoritajiet kollha kompetenti tal-Istati membri. Aħna rridu nindefinixxu ma taħjar ċertu setat biex ma jkunux vagi żejjed ċertu miżuri għandhom jiġu applikati biss fil-każ li ma jkunx hemm miżuri oħrajn ta' rimedju ta' kif wieħed jista' jeleb ksur. L-istati membri jistgħu jkun jridu jkunu jistgħu jażlu jekk awtorità kompetenti taġixxi direttament jew inkella ddur lejn qorti jew inkella billi tu jużaw soġġett delegat Aħna diġà naħdmu dan il-mod. U ma nħossi għan għamidlu xejn. Iskadenza li nġiċu biex ikonna ċertezza legali hija ħames snin. Iżda dan ma japplikax biss għal eh, miżati finanzjarji, iżda wkoll biex eh, nirritornaw kompens li jkun ittieħed mod illegali. Jiena nissuġġerixxi li kapitlu numru 4 għandu jiġi ristrutturat u għandna naqdu l-ksur fuq skala kbira għall protezzjoni tal-konsumatur. U d-dimensjoni tal-Unjoni wkoll rridu naqdu dawn iż-żewġ affarijiet f'proċedura waħdanija u rridu nindefinixxu l-atturi ewlenin inkluż il-Kummissjoni u ngħidu meta ser nagħtu bidu għal dawn il-miżuri koordinati, meta ikun hemm suspett ta' dan it-tip ta' ksur tal-regoli tal-ħarsin tal-konsumatur. Għalhekk li inti tiskatta dan it-tip ta' koordinament meta jkun hemm suspett għandu jisseħ sem l-awtoritajiet kompetenti. Jekk is-suspett isir mill-Kummissjoni illi għandu dan is-suspett, mela jrid jiġbor il-provi imbagħad għalmenu jikkonsulta l-awtoritajiet kompetenti qabel ma jniet investigazzjoni. Jien aħna għandna artiklu 21 illi kien ristrutturat naħseb kien vak iż u bid-dilta. Nixtieq nkun nafx taħsbu intom fuq ir-rwol tal-Kummissjoni biex instigaw azzjoni ta' koordinament. Meta awtorità kompetenti E, tiġi deċiża flimkien ma' awtoritajiet oħrajn, jiena nemmen illi regola ewlenija biex wieħed jiddeċidi li ma' awtorità kompetenti għandu jkun għandix ikun li l kummerċanti jiddeċidi aħna wkoll għandna l-miżuri possibbli potenzjali li se ntużaw biex nwaqfu dan it-tip ta' ksur u xtip ta' liġi ser tiġi applikata biex nipprovdu rimedju lill konsumatur U allura aħna rridu ninvolvu il-gruppi tal-konsumaturi aħna għandna artikli 24 34 li huwa relevanti hawnhekk għaliex dan dawn il-gruppi ta' konsumatur jafu dwar xi ksur possibbli minn ħafna qabel eh, mill-awtoritajiet oħra, jiġifieri jkunu jidu jistgħu jagħtu din l-informazzjoni u jgħaddu din l-informazzjoni. Ħaġa oħra hija u għal fat li dawk il-kummerċanti li jagħmlu kummerċ ġust huwa kompetizjoni diretta ma' dawk illi qegħdin jiksru l regoli tal-Unjoni. Għalhekk jina nħoss illi aħna għandna bżonn kif sejħin sweets. Aħna għandna bżonn ħarsin tal-konsumatur kemm jekk ikun f'ħujnet eh, normali jew anki fuq l-internet. Ħafna kwestjonijiet illi eh, u l-konsumaturi Eh, anki barra mill-internet. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi jridu nsolvuhom jekk il-persuni fil-suq wieħed qed jiġu diskriminati għabbażi ta' minn fejn ġejjin. Jien nissuġġerixxi wkoll li l-Kummissjoni tipprovdi rapport kull sentejn fejn huma jagħmlu taqsira tal-informazzjoni li jkun għamlu skambju tagħha fih dan iskambju, mekkaniżmu ta' skambju. Dan ir-rapport għandu wkoll jagħmel taqsira ta' xejriet illi jkunu qegħdin isaħħu il-ħar regoli tal-protezzjoni tal-konsumatur u għandu jista' jkun sors ta' informazzjoni utli anki għax-xogħol tal-kumitat tagħna. U barra minn hekk il-kwistjoni tal-setat tal-Komissjoni biex dawn joħorġu atti ta' implementazzjoni. Jiena nipproponi illi ikun hemm naqis tal-atti ta' implementazzjoni meta l-eskadenza ta' kooperazzjoni għandhom jitpoġġew fir-regolament innifsu. Jipproponi bidi oħrajn pereżempju għal uffiċċju ta' kollegament liaison office jew pjanijiet uffiċjali għal forsar tal-liġi. Aħna rridu nipprevjenu illi jkun hemm fis amministrattiv żejjed partikulari partikolari dak li għatful fisseħ, per eżempju, flok 12 xar nisaġer xie 18 xar biex jisat euro jkun jista jħejru sew biex ndaħlu regoli ġodda. Allora dak kien ir-rapporti fuq fuq. L-iskadenza l-emendi u 11 ta' jannar u qed nistenna bil-ħerqa għall kummenti kollha tagħkom. U anki kooperazzjoni tajba ma' shadows u kollegi kollha illi huma involuti f'dan ir-rapport. Grazzi tassew. Grazzi. Naseb importanti illi aħna nagħtu titwila lejn l-isfond illi għandna llum hawnhekk il-fatt ukoll illi regolament attuali u 2006-2004 u ġie adottat fil-2004 daħal fid-29 ta' Deċembru 2006 Huwa importanti li l-reporter niftakru fl-2003 kienet Evelyn Gebhardt u mbagħad ir-rapporter fl-2010 kien Mitchell Rep u ximda it-nissew in-nies li kienu waraj wara il-reġizzazzjoni u proposti li aħna għandna l-lum il-ġurnata. il ġurnata Eh, li kienu pjonieri fiha. U għallura tajjeb l li nifmu eżattament dak li qegħdin nikzbu fil-ħarsi tal-konsumatur u inti semmejt il-ħarsi tal-konsumatur bejn l-awtoritajiet nazzjonali u kif il-kooperazzjoni essenzjali sabiex inħarsu il-konsumaturi tal-Unjoni Ewropea. Allura issa ndur lejn ix-xedow tal-IPP is-Sur Gleo. bok. Skużani, kont flibe wkoll eh, kont qed nisma' lill eh, President Schulz billi jippreżenta il- press ġdid fuq dritti digitali. Imma għalek kontajt ġiviri, ma xtaqt xorta nindirizza l-Kumitat fuq ix-xogħol u ningrazzja rapporter u natkellem bil-Portugiż. Jina l-ewwel net nixtieq nirringrazzja r-rapporter tax-xogħol eċċellenti tagħha prosit tassew. ir-reviżjoni ta' dan ir-regolament tassew huwa wieħed eċċellenti bħala sis biex inkomplu naħdmu. U dan jippermettilna li nkomplu ntejbu sistema attwali u nadattawa għal sfidi ġodda tal-lira diġitali. U dan eh, jendu xaqsam mal-pakket diġitali wkoll. E, dan għandu jkun mm, pass enormi fil- dan li tibta fitin tibta politika ta' ħarsin ta' konsumatur iżda hemm ħafna affarijiet sorta komplessi illi jridu nivolvu ruħna bihom, speċjalment meta nirġu għal kumpaniji falsifikati fraudolenti li huma stabiliti l frodi konsumatur il-kompetenzi minimi li nataw lill awtoritajiet mhumiex biżżejjed. u dan ifisser illi hemm reazzjoni qasira, ħafna burokrazija u eh, dan dan mhuwiex marbut mal-kompetizzjoni diġitali aħna għandna bżonn li jkun iktar setat hekk kif qed tiġi proposta mill-Kummissjoni. Aħna rridu nidentifikaw il-prioritajiet sew għaliex il-mod kif nikdbuh dan, nfasluh dan jista' jintaħal fil eh, sussidjarjetà tal estati membri, istat 120 stat membri ma ħafna differenti, varjaw ħafna bejnietom fil leġizazzjoni tagħhom u ma rridux il mbagħad nispiċċaw mm, xi lingwaġġ li mbagħad huwa billa tifsira ta' xejn ma jiswa xejn fil-verità. U aħna nabżonu kozmi żmien vinkolanti fil-awtorità involuta trid tkun tista' tirreaġixxi. Għandi dubi serji dwar jekk 14 jum u għakunx bizzejiet għal iktar eh, kasijiet komplessi. Wara kollox il-informazzjoni kollha rilevanti trid tinġabar eh, sabiex inkunu nistgħu identifikaw jekk ikun hemm ksur jew anke l-attività legali tkun qed isseħħ. Kapitlu numru 5. Hawnhekk ir-rapporter iddeċida illi jorganizza mill-ġnid dak li kien hemm fil-kapitlu 4 ġifieri hemm xi tip ta' lista ta' ksur u mbagħad hemm taqsim oħra illi hija marbuta ma' reati ġenerali fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Ikolli ngħid li jiena għandi dubi tiegħi dwar li jekk naqdu kollox fista waħda hija xi ħaġa illi treġi legalment. Għanna bżon ċertezza legali, pratikament nifemx qed tipprova tagħmel. Inti qed tipprova turi spiritu ta' kompromess mal-Kunsill. Dak jiena u dan wara kollox wara proċi adottaw il-Kunsill. Issa ħna li għandna huwa li jkollna bażi legali soda u ċara li tinkludi definizjoni ċara ta' din l-ideja u miżuri ċari biex naraw illi hemm implementazzjoni sewa sew xirqa. Aħna għan, jina ta' sew kontent li aħna għanna dan l-emenda, bozza l-emenda l-artiklu 21, jina nħas naqbel illi il-kriterju kumulativ tal 3 kwarti tal 3 membri li għamil tajja per 3 kwarti tal-popolazzjoni huwa wiz u iva jista' jkun diskriminatorju għal dawk il-pajjiżi li mandom daqshekk nies. U il-Kummissjoni, kriterji tal-Kummissjoni ehm, jisemmu każijiet ta' fejn hemm dimensjoni Ewropea. pereżempju għandek il-każ ta' Volkswagen, intukom eżempju. Biex nagħlaq ikolli ngħid li jiena kuntent ferm illi l-Assoċjazzjoni tal-Konsumatur qed huma inklużi. U naqbel illi hemm ċertu affarijiet li għandhom jiġu reveduti għal darba oħra, nirringrazzja r-rapporter Grazie Sinlova, inti eh, fitri it-tajba. Eh, Aħna ħaniflu tekst, ngħaddu xi emendi nittimgħu li konna konsens wiesa fil-Parlament Ewropew sabiex inkunu nistgħu nittrakaw mod sikur u nqablu mal-Kunsill. Um, Grazzi, jiena qed nara x-shadow eh, Redo. Grazzi ħafna President u grazzi u koll il-rapporter ta' dan il-rapport eccellenti. Jina nishtiq namel xi rimarki preliminari għaliex huwa eh, rapport verament komprensiv. L-ewwel ħaġa aħna nistgħu naqblu mal-idea tal-Kummissjoni niżidu aktar l-effiċenza tal-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur bl-internet u l-każijiet tal-forzar transkonfinali dawn qed jkollhom iktar importanza u hija meħti huma meħtieġa sabiex ikollna qafas eh, li jaħdem tajjeb. Nixtieq nitkellem fuq ċertu kwistjoni speċifiċi. Mod ġenerali aħna naqblu mal-approċċ li nata mill-Kummissjoni li natu l-Kummissjoni il-possibilità l il possibilità li tintervjeni jew li toħroġ bi proċedura komuni u naqblu kol mar rapporter il ikun hemm ċertezza xarezza legali bil-kondizzjonijiet li għandu jkun hemm f'dak il-każ Meta t-netkenmu fuq il-metodi differenti ta' interventi kemm preliminari u anki fuq medda twila ta' żmien, aħna napprezzaw l-approċċ tar-rapporter fil-kwistjoni tal-li jenalqu l-websites u l-ismi tad domains eh, b'mod tajjeb. Din hija xi ħaġa importanti, il-proposta tal-Kummissjoni kienet pjuttost vaga, allura rridu naċċertaw illi kwalunkwe ksur tal-protezzjoni tal-konsumatur eh, nħeddu t-sori fuqom u aħna ma nedelegawx il-setat ta' implementazzjoni l-Komissjoni sabiex tiddeċidi fuq ċertu kwistjonijiet sensittivi dwar xi wassal għall imbrukar ta' xi website meta nitkellmu fuq sospensjoni ta' domains. Aħna wkoll lesti li nikkonsidraw il tneħija ta' artiklu 10 u naraw kif nistgħu nkunu iktar preċiżi fil-lingwaġġ tal-proposta nifisa minflok ma nħallu ħafna affarijiet li jridu jiġu deċiżi fil-miżuri ta' implementazzjoni. Naħseb li l-involviment tal-organizzazzjonijiet huma importanti ħafna eh, u fċertu stati membri dawn għandhom il rwol importanti ħafna fil inforzar tal-protezzjoni tal-konsumatur. Meta nitkellmu fuq liema awtoritajiet tal-konsumatur għandhom imexxu f'xi każ partikolari aħna rridu nikkonsidraw ukoll nikkonsidraw ir rizorsi budgetarji li jkollhom u l-affar u dawn ir rizorsi jkunu differenti minn pajjiż għal pajjiż. Allura noqdu attenti li ma nitlux f'sitwazzjonijiet illi forsi ċertu awtoritajiet ta' protezzjoni tal-konsumatur irridu jaffaċċjaw mm, kwistjonijiet illi hawn m'għandhomx għal għalihom. Dawn kienu l-kommenti preliminari minna ħatana, naħsbu l-importanti jkollna miżuri proattivi il l-autorità tal-protezzjoni tal-konsumatur għandu jkollhom sabiex jinforzaw il-protezzjoni u mhux biss ikun hemm penali. Uridu nkunu preċizi, però fuq li ma setat eh, se jingħataw lil dawn l-awtoritajiet. Sabiex namlu dan naħseb illi il rapport abbozzat huwa bażi tajjeb ħafna u aħna ħerqana sabiex inkomplu naħdmu fuqu. Grazzi ħafna Julia. Minix qed nara iktar shadow rapporters, nsaqsi xi kollegi oħrajn jekk forsi għandhom xi kummenti fuq dan ir-rapport. Met nara l-ebda indikazzjoni ta' dan mela. Sena dil kelma lill-Kummissjoni jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Senjura President u grazzi tal-li tajtna l-opportunità sabiex eh, inwiġbu għal dan ir rapport Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l rapporter u shadow rapporters għall-investiment li sar min-naħa tagħhom. Nafu illi dan huwa dokument komplikat, legali, mhux faċli li taqrah, allura verament napprezzaw ir-rata maġla illi ġi eh, studjat u anke kollaborazzjoni illi diġa' saret li waslet għal dan ir-rapport fl-aħħar mill-aħħar. U anki aħna nistgħu nappoġġjaw dan it-tekst, aħna nistgħu nagħmlu dan għaliex huwa konsistenti U l-approċ ta' dan il-komitat fejn qed ninforzaw il-liġijiet tal protezzjoni tal-konsumatur. U fil-fatt dan din il-proposta eh, hekk da tagħmel. Jiena nixtieq nindirizza ċertu eh, punti partikolari kif insibu fir-rapport. L-ewwel ħaġa importet ta' tinraw illi il rapport iżom is-setat illi tagħti il-Kummissjoni Eh, f'kull proposta u kunu ċerti li dan ikun hemm infurzar transkonfinali għaliex jekk ikun hemm setat simili bejn l-istati membri hekk ikun hemm infurzar kif suppost. U aħna nilqgħu wkoll ir-rwol tal-organizzazzjoni tal-konsumatur li ġew inklużi fir-rapport. Importanti għalina wkoll li ninkludu eh, li naqsmu l-informazzjoni bejn il-movimenti tal-konsumatur u meta jkun hemm bżonn ta' feedback għal alert esterni qed nara li din ġiet eh, inkluża fir-rapport biex ngħid li din ma kienx provduta mill proposta nizzjani tal-Kommissjoni għaliex hemm ċertu autoritajiet illi ma jistgħux jiġu obbligati li jagħtu feedback mill-ewwel minħabba li hemm libertà tal-investigazzjoni. Eh, ma kienx eh, li għax ma xaqniex ninkludu, ma sempliċement kien hemm ċertu kwistjonijiet legali. Element importanti li aħna naħsbu li l proposta tagħti possibilità ta' forzar transkonfinali b'saħħtu naraw illi qed immur lil minn dan l-lan u qed nitkellmu fuq l-obbligu għal kummissjoni li toħloq azzjoni komuni. Din ġiet imħassra mill-rapport. Jiena nixtieq nieħdu l-opportunità sabiex nispjega l darboħra illi nispjega r-raġunament waraja u l-proposta tal-Kummissjoni nittamaw li dan element jista' jerġa' jiddaħħal mill-Parlament Ewropew sempliċement għaliex dan din kienet eh, raġuni fundamentali għalfejn il-Kummissjoni proponiet ir-reviżjoni ta' dan ir-regolament. Kif tafu il-Kummissjoni Ewropea f'dan l-aħħar tliet snin kella numru ta' azzjonijiet koordinati u hija kienet qiegħda tmexxi fil-fatt dejjem f'kollaborazzjoni mal-Istati Membri. U rajna illi aħna konna verament produttivi fil-riżultati tagħna. Kien hemm ukoll però każijiet eh, eh, fejn eh, l-Apple Guarantee Case, per eżempju, ehm, dan kien, dan kien każ partikolari pajis sema, aħna ma tħallniex minn forzar reali fl-istati membri kollha, għaliex ma bdejniex l-azzjoni, allura nfurzar frammentata Eh, meta għanna ċertu stati membri għandhom infurzar b'saħħtu ħafna eh, dawk li jipproteġu il-ħarsin tal-konsumatur. Imma, meta nħarsu lejn is-swieq ta' 28 stat membru, aħna mhux qed nipproteġu il-konsumaturi kollha, anke dawk, li ġejjin minn eh, min pajjiż li għandu infurzar b'saħħtu Eh, però ma jivvjaġġaw u allura importanti illi konna inforzar b'saħħtu kull imkien. U jrid ikun hemm din l-idea tal-Kummissjoni jkollha din prerogativa anka f'ċertu każijiet limitati. fl evaluzzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni aħna ikkalkolajna qed nitkellmu fuq mhux iktar tlieta jew erba' każi u fil-verità probabbli jkun inqas. U eh, għalhekk għax xikolna custom forzar fuq l-Unjoni Ewropea kollha u hekk ikun hemm eh, one-stop shop mill-Kummissjoni fuq l-infurzar. U aħna qed nitkellmu mhux biss mill-awtoritajiet tal-Istati Membri imma kolli nagħtu eh, soluzzjonijiet iktar maġla sabiex insolvu l-problemi. Allura, u ġenerali nittamaw li dan il-Kumitat ikompli appoġġja dan il eh, din l-ideja anke bir-rapport illi għanna din il-proposta. il proposta u nittamaw li nkun staw nkompli naħdmu fuq din id-dispożizzjoni partikolari Mendi 107 u 111 u dawn ħajkunu disponibbli sabiex eh, din id-dialogu jibqa' dej. Grazzi. Nirringrazzja lill-Kummissjoni. Nadir kelma l-ula l-rapporter. Olga Sanalova. Jena nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs li kollegi kollha illi għaddew il-kummenti tagħhom fuq il-proposta tiegħi. Jiena ħerqana sabiex nara l-emendi attwali u naħseb li nistgħu nilħu riżultat tajjeb. Bħala rapporter, importanti għalina illi konna tekst ċar fejn ma jkunx hemm lakuni. Imbagħad dwar dak li qalet il-Kummissjoni, jiena ma naħsibx illi il tekst qed jiddevja mill-miri preċedenti. Kienem qed ngħidu li hemm bżonn li jkun hemm reviżjoni tat-tekst skont ir-regolament attwali. Jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq li jkun hemm azzjoni konġunta nagħtu definizzjoni tal-irwol tal-Kummissjoni u dan ir-rwol irid ikun iktar ċar. Irridu nispjegaw l-affarijiet aħjar, irridu niddiskutu dan kollu mal-istati membri relevanti sabiex l-azzjoni tkun waħda effiċjenti. kif ukoll l-istrument ikun effettiv kieku. Dan kien il-kumment tiegħi fuq dak kollu li ntqal u jiena nerġa' ngħid li jiena ħerqana sabiex inkompli bil-kooperazzjoni mar rapporter għaliex sissa kellna verament eh, kooperazzjoni eċċellenti. Grazzi, issa natkellem fuq l-iskeda, aħna konsidrajna l-rapport abbozzat illum mela il-data ta' skadenza hija ta' 11 ta' jannar għal emendi konsiderazzjoni tal-emendi hija fid-9 ta' frar, eh, l-opinjonijiet mbaġin fil-frar tal-2017 u bil-blemendi ta' kompromess fis-6 ta' marzu u l-votazzjoni fimko f'20 u l 21 ta' marzu. Umbat id-dati tal-plenarja għandhom rridu jiġu deċiżi. Grazzi ħafna l-rapporter issa għanna, issa sal-erba għanna il-kwart, ġifiri, nifqu ftit sal-erba kwart tal-votazzjoni mbagħad. Grazzi.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

oh yeah.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 Ladies and gentlemen, I'm calling this meeting slightly earlier to order. Signori, ħanerġaw nibdew laqa ftit iktar kmini. Ħanibdew ftit iktar qabel għaliex għandna rappreżentant mill-Kumitat Soċjali u Ekonomiku li kien li qed hawnhekk kellu jkun hawnhekk għad diskussjoni preċedenti u sfortunatament ma daħalx fil-ħin. Jina verament kontenta illi huwa qiegħed hawnhekk fostna. Nadir kelma li sur, sur Bernardo. Grazzi ħafna tal-li bqajt hawnhekk magħna u skużana jekk ma daħħalniex fil-ħin eh, waqt il-diskussjoni. Nadir l-kelma lilek.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 fil-qosor ħafna se ngħidilkom x'inhu l-kontenut tar-rapport li approva komitat Ekonomiku Soċjali fuq din il-proposta li Senjura eh, Sinjura Rapporter eh, deskrivit proposta regolament tal-Parlamentu tal-Konsil dwar kooperazzjoni bejn l-autoritajiet nazzjonali responsabbli għall-applikazzjoni tal u l infurzal tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali bħalma tafu huwa entità konsultattiva eh, li fih rappresentanti mill dinja tal-imprenditorija, tal-trade unions, assoċjazzjonijiet tal-, -imprenditorija, tal soċjetà ċivili u fosthom ukoll assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi li eh, jiena wieħed minnhom rappreżentant tal-Assoċjazzjoni tal-Konsumaturi Spanjoli. Ir-rapport fuq din il-proposta kiseb eh, konsensus għawi ħafna li xkien hemm biss erba' voti kontra u erba' astensjonijiet għalhekk kien hemm maġġoranza qawwija li votat favurih. Importanti intlaħaq dan il-konsensus huwa sempliċi raġuni għalfejn għaliex il-proposta tal-Kummissjoni hija waħda tajba għadħaddim ta' tassu intern tagħti s-sigurtà legali li hemm bżonn u anki tejnu koll il-kumpanija għaliex il-kumpaniji li verament segwu ir-regoli kollha sej se jgawdu għaliex mill-banda l-oħra il-ħaddiema wkoll se jgawdu u l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi tal-konsumaturi kollha koll se jgawdu jekk din il-proposta tiġi approvata għaliex fiha elementi li huma importanti u li fil-ġejjeni jista' simplifikaw il-ħajta ċittadini tagħna bħal pereżempju li l-autoritajiet għal-konsumaturi u għal e, e, jgħat jissimplifikaw il-kompens il li nata u anki il-mod kif jiġi determinat il- il- il-leħ illegali li jkunu għamlu dawk illi eh, jiks jamlu daw iwet u dawn il-violazzjonijiet fuq livell tal-Unjoni diġa jeżisti fil-liġi tal-kompetizzjoni fil-regolament u komunikazzjonijiet tal-Kommissjoni sentenza tal-Ordi tal-Ġustizzja li jistaw jitqisu meta dawn il-mekkanizmi kollha jibdew jintużaw. Mbagħad fl-aħħar net ħagħuħra malija importanti ħafna fil-fat, interessanti għall assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u l-assoċjazzjonijiet tal-ħaddima u l-imprenditori. Ija il-possibilita jekk joġobkom, zommu ftit silenzju għaw xaħad qed jitkellem. Kont se nikkonkludi, Signora President, u rrit illi u hija importanti illi qed tingħata din l-possibilità lill assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, tal-imprenditori, tal-ħaddiema illi ikunu jistgħu għawdu minn dawn id dispozizjonijiet illi jinkludi dan ir-regolament. Xejn iktar minn ħati tiegħi, grazzi. Grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek u niskuża ruħi darba li ma daħanikx fil-ħin. Naħseb hemm importanza ħafna fix-xogħol tiegħek eh, li hemm fil-Kumitat Ekonomiku Soċjali u fl-opinjoni ta' Ottubru eh, dan kollu huwa eh, ta' valur kbir għal konsumaturi u anki l-arfin tiegħek verament jgħin. Grazzi tal kontribuzzjoni tiegħek. Mela, issa naddu għal votazzjoni jekk kulħadd għandu il-cards tal-votazzjoni lesti. Iva, issa zattu għal erba u kwart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 fuq xi ħan nivvotaw. L-ewwel ħaġa nitkellmu fuq dispożizzjonijiet li għandna fuq il-liġi l-azzjoni amministrattiva fuq il-kwistjonijiet tal-servizzi tal-audiovisivi u l-opinjoni ta' realtajiet tas-suq li qed jinbidlu. Eh, għandna l-Sinjor McClarkin u għandna il-co-rapporters is-Sinjura Petra Kamavert u Sabin Verajen għanna l-opinjoni taħt artiklu 53 Emma McClarkin hija rapporter għal din l-opinjoni um, kenna 182 emenda u 30 emenda ta' kompromess ġiru negozjati Emma tixtieq titkellem? Le. Il-rapporter musu titkellem? Mela, nistaw nantu issa l-votazzjoni, mela. Tajjeb wis, jekk nistaw nibdew. Għadu kem daq l-erba u kwart, ġifiri eja nibdew. Nibdew b'emenda 140. Minu favur? Kontra? Eh, ħani verifikaw għadin bot elettroniku. Is that the electronic vote? Eh, do you know how to do it? Okay, Panos isn't here, so we're Pawlos mux qed hawnhekk, allura għan ippruvaw nibdew bis nħadmu s-sistema tal-votazzjoni. Mela, tajjeb. Is it not working? No. Can someone help us technically? Miex qed taħdem għaw forsi xi ħadd jista' jgħinha fid teknoloġija Tajjeb. Yes, we started podcast. Catherine, Okay, great. Okay, can we close? Okay, we had... Nistawna nalqu l-votazzjoni. Mela, 13, 13 favur u 14 kontra. Mela, maddiċ. Issa naddu għal kompromess 13 minu favur kontra adottata. Issa naddu għal emenda 17 tajjeb minu favur kontra naħseb maddiċ. Emenda 147 Signor Ċarzonova, minu favur kontra għaddit. Ta' emenda ta' McClarkin, emenda 18, favur kontra ħan verifikawa din.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 Emenda 18. Okay, no, that's fine. Vote's closed. Votazzjoni maluqa. 19 eh, kontra. Mela, maddiċ. Issa, emenda 148. Maddiċ. Kompromess 14 minu favur, min kontra, għaddit, Issa emenda 151 min favur kontra ma Issa naddu għal emenda 152 u 53 u madentiċi. Min favur? Kontra? As... Le, anzi, jridu verifika għad mot elettroniku. 152 u 53. Kosovo, 19-4. Satax favur, 8 kontra. Mela, issa naddu għal 154 u 55, it-neħija tagħhom minn favur, kontra, tajjeb paddit, emenda 20 minn favur, kontra, maddiċ, 156 tneħija minn favur, kontra, għaddit, Issa emenda 21 minn favur, minn kontra, għaddit. Kompromess 15 minn favur, kontra, għaddit. Emenda 159 minn favur, kontra, għaddit. Emenda 25 favur, kontra, maddeċ Emenda 25 min favur. Anzi, skużawni. 160 min favur. Kontra. Għaddit. Kompromess 16 min favur. Kontra. Astenzjoni. Għaddit. Issa naddu għal emenda 165 min favur. Kontra. Għaddit. Kompromess 17 min favur. Kontra. Għaddit. 169 min favur. Kontra. Maddiċ. Issa naddu għal kompromess 18 min favur. Kontra. Għaddit. Issa naddu għal 176 Min favur? Minu kontra? Maddiċ. 177 minu favur, min kontra, għaddit. Emenda 19 min favur, kontra, għaddit. 182 min favur, kontra, għaddit. Emenda 29 min favur, kontra, għaddit naħseb illi maddiċ. Ħani verifika għama. It's definitely lost. Iva, maddiċ. Mela, issa 183 min favur. 183 Minu favur. Kontra. Għaddit. Issa naddu għal kompromess 20. Minu favur. Kontra. Għaddit. Kompromess 29. Minu favur. Kontra. Għaddit. Kompromess 30. Min favur. Kontra. Għaddit Issa nistgħu nkomplu mela għal emenda 188 minu favur. Min kontra? Naħseb li għaddiet imma niverifikaw wkoll. Narqu l-votazzjoni. Mistax favur, 12 kontra, għaddiet Issa, eh, wieħed 189 mill favur kontra Naħseb li sess maġġoranza bħal qabel għaddit bitlet votazzjoni votazzjonijiet favur. Imma ħan verifikawa. Kuħat vota 14 favur 12 kontra. Mela, l-emenda li jmiss 190. Mi favur. Kontra. Niverifikaw u koll, 190. 15 favur, 10 kontra. 191 minu favur. Kontra. Għaddit. Issa naddu għal emenda 192 minu favur kontra. Għani verifikawa kol din. Everybody voted 14 for, 13 against. 14 favur u 13 kontra. Mela, kompromess 21 minn favur, kontra. All right, we go to compromise, sorry. Skużawni, tejt il-President, musta nivvotaw fuq 21 għadu għal-kompromess 22. Eh, da fl-ħar ta' paġna 13 fuq tijaj. Tajjeb, naddu għal-kompromess 22. Mela, minu favur? Kontra. Għaddit. Issa, naddu għal 202 emenda Mr. Dion addizzjoni minn eh, favur kontra għasab għaddit. Imma eja niverifikawa. Signora McClarkin, trid t-verifikawa, niverifikawa. Ok, tajjeb wis, kont ħana ti klazla bis jena, ma diġa deċiza l-affari. Mela, grazzi. Mela, 13 favur, 14 kontra. Mela, maddiċ. Issa, naddu għal kompromess illi mis 23. Min favur? Kontra. Għaddit. Emenda 207. Min favur? Kontra. Għaddit. Emenda 208. Minu favur? Kontra għaddit 209 anzi 210 għax 209 waqat minħabba li għaddit 208 mela minn favur 210 kontra niverifikaw għakoll koll 13 favur u 14 kontra maddiċ. Issa 211 min u favur kontra għaddit. 212 u favur kontra maddiċ. Kompromess 24 min u favur kontra għaddit. 219 ħan verifika li ħan votaw fuq għadin. Tejnu satax mela ma nivotawx fuq waqat. Waqat għalli votajna fuq emenda 22. Mela, issa, naddu għal 220. Minu favur, kontra. Niverifikawa. Okay. Is everybody voted? Great. Again. Mela, votazzjoni, vot wieħed iktar favur. Tajjeb li qed niverifikawhom. Mela, issa ngħaddu għal emenda 221 minn favur kontra għaddiet issa emenda 222 u 23 dawn ħanodhom flimkien minu favur kontra maddiċ maddewx it-tnejn li huma. Issa 25 eh, l-ewwel parti ta' 25 minu favur kontra għaddiet issa nadu għattini parti ta' 25 minu favur kontra hemm xi astenzjoni? kont insejtom l-astenzjonijiet. Issa 25 it-tieni parti għaddiet tajjeb, issa naddu għal emenda 232 minu favur kontra. Maddeċ 26 favur kontra. Għaddit. 237 min favur kontra għaddit 238 anzi dik ġiet adottata mela allura rridu ngħaddu għal 239 eh, minu favur kontra naħseb li hemm differenza ta' ftit voti mela ħan verifikawa. Kuħat vota 13 favur, 14 kontra. Mela, naddu għal emenda 240. Minu favur, kontra, maddiċ, 241 minu favur. Kontra. Naħseb għaddit. Imma jekk t-prefer n-verifikawa, namlu ekku kol. Mela ħanaraw ftit. 17 favur, 10 kontra. 242 minu favur, kontra. Diffiċ li najt naħseb rridu niverifikaw għaw kol din. 242 mela 13 13 favur u 14 kontra u maddiċ. la verifikajna. Issa 2 43, 243. Minu favur kontra. Ħajn verifika. Għax edin wisq viċin il-voti. Il Mela 14 favur u 13 kontra. Mela għaddit. Mittejn seba u erbajn. Għax l-oħrajn issa jaqaw. Mela, minu favur? Kontra. Għaddit, jekk rapporter tixtieq verifika, però nagħmlu hekk. Mela, nevvotaw 247. Kwat vot tajjeb adottata 16 favur 10 kontra. Issa naddu għal emenda 248. Min u favur kontra maddiċ. Issa naddu għal kompromess 27 u favur kontra naħseb illi għaddit. Ngħaddu għal emenda 259 minu favur kontra naħseb li għaddiet imma niverifikaw ftit. Tajjeb imma ħan verifikaw. 259 Mela, 14 favur, 13 kontra. Issa, emenda 38 jekk minn sejra Din taqa' anzi. Mela. Hemm ħafna jaqgħu. Mela ngħaddu għal 265. Doħrajn waqgħu. Mela minnu favur 265. emenda 260 waqat għaliex ġiet dotata 259. Tajjeb, taqblu kollha mela. Mela, nerġa' nivvotaw fuq 265 minu favur min kontra. Niverifikaw ftit. 16 favur u 11 kontra. Issa, kompromess 28. Min u favur? Kontra. Għaddit. Mela naddu għal 273 għanna part addizzjonali tistaw taraw il-lingwaċ. Minu favur pala parti mizjuda, minu kontra. ħan verifika 273 15 kontra 13 kontra mela din għaddit issa 278 minu favur kontra astenzjonijiet Mawnx, mela. Nverifikawa. Mod elettroniku. Mela. 15 favur, 13 kontra, adottata, għaddit. Issa, naddu għal emenda 325. Tajjeb, mela. Minu favur. Kontra. Adottata, mela, għaddit. 326 min favur, kontra, naħseb maddiċ. Emenda 237 ta' A, 327 minu favur kontra għaddit naħseb il-rapporta tixtieq li niċċekkja nivverifikaw 327 favur 7 kontra. Dejja maħjar niverifikaw. Issa, Emenda 328. Minu favur. Kontra. Naħseb għaddit. Issa 329 minu favur. Kontra. U hemm xi astensjonijiet ukoll. Adottata issa 330 minu favur kontra għaddiet 3-3-1 dak favur kontra naħseb għaddit 51 nittidu t-ċakjaw tajjeb wis mela 3-3-1 dak favur vot elettroniku azzjoni miftuħa 3-3-1 17 favur, 11 kontra. L-emenda 51 dawk favur kontra din għaddit. L-emenda 332 favur kontra. Naħseb aħjar niċċekjawek ma importax. Mela, 11 favur u 15 kontra. U bissa naddu għall-emenda 3 3 3 favur kontra għaddit 3-3-4 dawk favur kontra għaddit 3-3-5 favur kontra din taqa. Issa, naldu għal l-emenda 52 favur kontra aħjar niverifikaw. Erbatax favur u erbatax kontra mela din taqa. L-emenda 53 dawk favur kontra. Għaddit l-emenda 54 favur kontra taqa. Kompromess wieħed Vot maqsum fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra? Astensjoni waħda mela din taddi fuq it-tieni parti dawk favur. Kontra? Aħjar niverifikaw fuq l-emenda numru wieħed. 15 favur, 13 kontra. L-emenda 59. Dawk favur kontra għaddit, L-emenda 2 favur kontra għaddit, L-emenda 3 favur kontra aħjar niverifikaw. Kulħadd ivvota? vota 15 favur 13 kontra. U dan ifisser illi 60 u 61 u koll ġew adottati. Issa naddu għal 62, l-emenda 62 favur, kontra, ħajkonna niverifikaw fuq din ukoll. Fuq 62 kjoġobkom. Għadbaqa persuna waħda li trid tivvota. Tajja pwiz mela 15 favur, 13 kontra, 63 favur, kontra. Naħseb li għaddiet imma ħjar verifikaw 63. Għaddiet. Mela, kompromess 2 dawk favur kontra għaddiet. 69 dawk favur kontra għaddit. 70 din hija kompatibbli mal-emenda 69. L-emenda 70 dawk favur kontra Naħseb illi ma ddeċ imma aħjar niċċekjaw. Wieħed u sebajn dawk le l-emenda wieħed u sebajn taqa' Le. Wieħed u sebajn issa dak favur. Kontra. Ħani verifikaw. Erbatax favur u erbatax kontra għal daqstant taqa. U issa naddu għall-emenda tnejn u 70 Dak favur kontra aħjar niċċekjaw, naħseb illi rġajna nofs bil nofs imma niċċekjaw. Ekku, 14 favur u 14 kontra l-daqstan ta' għal-kompromess tlieta. Favur kontra din għaddit l-emenda 5 dak favur kontra din taqa 74 favur kontra għaddit 76 dawk favur kontra għaddit l-emenda 77 minu favur kontra naħseb din għaddit ukoll 78 favur kontra għaddit kompromess erba favur kontra għaddit l-emenda 81 dawk favur kontra aħjar niverifikaw fuq din ukoll. Baqa persuna waħda li trid tivvota. Tajjeb wisq. 82 issa. Dawk favur? Kontra? li naddit Kompromess 5 favur kontra għaddit mela 89 favur kontra għaddit design dak favur kontra maddeċ kompromess sitta dak favur kontra għaddiet 95 favur kontra astensjonijiet u din għaddiet. U dan e, ġibna għal kompromess seba minu favur kontra għaddiet. Il-kompromess numru 8. Kompromess 8. Dawk favur? Kontra? Għaddit. L-emenda 102 favur? Kontra? Għaddit. 103 favur? Kontra? astensjoniet, Maddeċ. 104 favur? Kontra? Maddeċ. 105 favur? kontra, kontra maddiċ. Kompromess disa. Kompromess disa dal favur kontra addit. Kompromess 10 dal favur kontra addit. Wieħed wieħed ħamsa favur u wieħed wieħed sitta huma identiċi favur kontra. Din u 117 favur kontra u din ta'. Mela, kompromess 11 fuq l-ewwel parti għaliex huwa vot maqsum dawk favur kontra għaddiet. It-tieni parti favur, kontra, għaddit ukoll. U issa naddu għal l-emenda 121. Dawk favur, kontra, u din taqa 124 favur kontra din taqa u koll tiddu t-ċekjaw? Tajjeb, mela niċċekjawa. Iva, di maddeċ. Tajjeb, 125 dawk favur. Kontra. Għaddit, 126 favur kontra. Din taqa, 127 favur kontra. Naħseb illi din baqatu ukoll 128 favur kontra naħseb din għaddit. Tridu t-ċekjaw? Niċċekjaw. Tajja pwiz. Fuq 128. Votazzjoni miftuħa. Tajjeb, 19 favur u 10 kontra. 129 dawk favur. Kontra. Naħseb illi din waqat imma ħajkonna niċċekjaw għax il-maġġoranzi huma verament żara hawnhekk fuq dawn il-voti. Kulħadd tivvota fuq 129 qed nivvotaw. 13 favur, 16 kontra din taqa, 130 favur, kontra. Naħseb se jkonna niċċekkjawa din ukoll Grazzi ħafna. Kulħadd ivvota? Tajjeb għad baqa' persun oħra. 13 favur, 16 kontra u din taqa. L-emenda 131 dawk favur kontra għaddit. Naddu għall-emenda 132 dawk favur kontra. Naħseb li għaddiet imma ħjar niċċekjaw. 132 kjoġobkom. Iva, din għaddit. 133 favur, kontra, din waqat u koll. 14 dawk favur, kontra, din għaddit. 134 favur, kontra, nitċakjaw aħjar. 15 favur u 14 kontra. U dan iġibna għal kompromess numru 12 minu favur, kontra, din għaddit, l-emenda lem. Issa naddu għal 139 dawk favur, dawk kontra, għaddit. Tajjeb, u dan iġibna għal vot finali, vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa 24 vot favur, 3 kontra u 0 astensjonijiet. Grazzi ħafna l rapporteur u shadows kollha. Issa naddu għal vot li mis. I know, can I? Yeah, Union Customs Code, okay. Okay. Right, so we're now on to the... Tajjeb, issa se nivvotaw fu l-implementazzjoni tal-kodiċi tad-dwana tal-Unjoni. Tajb, wis. Tajjeb, mela, naddu għall-ewel vot, kompromess numru wieħed, minu favur? tajjeb, minu kontra u dan għadda. U issa naddu għal vot finali għalek kjoġobkom indikaw kif se tivvotaw. U l-voti huma hekk 28 favur, ebda vot kontra, ebda astensjoni. Nifirħu l-rapporter, il-Sinjura Ford. Grazzi ħafna, Sinjura Ford. Wissa naddu għall-aħħar vot għall-lum fuq is-servizzi finanzjarji. Rapporter, tixtieq tajt xi Le, tajb wisq. U hekk naddu għall emenda numru 2 dawk favur, kontra, għaddit. Kompromess 7, favur, kontra, għaddit kompromess 8 dawk favur, favur kontra għaddit kompromess disa li huwa vot maqsum. Nivvotaw fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, din għaddiet, it-tieni parti dawk favur, kontra. Aħjar niċċekkjaw biex nkunu ċerti. nalla ċekjajna 13 favur, 14 kontra għal din ta' Naddu għall-emenda 5 dawk favur kontra ċekjaw. Votazzjoni magħluqa 15 favur, 13 kontra. Għalhekk tgħaddi. L-emenda 44 dawk favur kontra se niċċekjaw taqa 14 favur u 14 kontra. Naddu għall-emenda 6 dak favur kontra niċċekjaw aħjar. Tlettax favur, erbatax kontra. Xorta waħda taqa. Tajjeb, 45 minu favur, Minu kontra? Naħseb din ukoll ikonna niċċekjawa. Le 15 favur u 13 kontra dejjem aħjar li niċċekjaw meta jkun hemm dubju. Issa ngħaddu għal l-emenda l-emendi 7 u 15 irridu nivvotaw fuqhom flimkien dawk favur kontra għaddiet. Kompromess 10 minu favur kontra għadda wkoll. Naddu issa għal kompromess 11 favur kontra għadda u emenda orali mir-rapporter li inħassru l-artiklu 3 paragrafu 3 rapportet ta' ċaħġa ħaġa dwar dan? Le. Tajjeb dak favur? Kontra? Naħseb illi għaddiet imma aħjar niċċekkjaw. Votazzjoni elettronika, tajjeb 17 favur u 10 kontra. Kompromess 12 dawk favur kontra, għaddit, u issa malaj malaj naddu għal kompromess 13, dawk favur, kontra, għaddit, emenda 12, le, skużawni, skużawni, issa naddu għal emenda 14, 14, favur, kontra, għaddiet. Fuq l-emenda 15 diġa votajna fuq għan blok, għalli issa naddu għal kompromess 14 dawk favur, kontra, għaddiet. Kompromess wieħed favur kontra għaddiet. Kompromess tnejn. favur kontra għaddit. Emenda 21 dawk favur kontra aħjar niċċekjaw ħudu paċenzja. Erbatax favur, tnax kontra u astensjoni waħda. 22 favur kontra Naħseb aħjar niċċekkjawk ma jimportax fuq l-emenda 22. Kulħadd ivvota tajjeb 16 favur, 11 kontra, 23 favur kontra, għaddit, 24 favur kontra, għaddit, Kompromess 3 favur kontra, għaddit, Kompromess 4 favur kontra, għaddiet. da 30 dawk favur għaddiet. L-emenda 31 favur kontra għaddiet. 32 favur kontra għaddiet. Kompromess 5 favur kontra għaddiet. Kompromess 6 favur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 and we have our coordinator. Issa għanna il-laqa tal-koordinaturi, għal dawk kom il-li minntomx koordinaturi, tistaw issa toħorġu mill